li dan mandu xikum mod inkompatibbli ma' l attivitajt taħħom bħala membri parlamentari. Grazie. Grazie sanaddu għal one minute speech. Zaborska, pur un minut. Signora Zaborska, grazie ħafna, signora President. Xtaqt, nieħu vandaċ tal-fat illi mil biraħ lawn Kenna daħlu il-tariffi eh, ġodda fuq il-roaming, għet nitkellmu fuq servizz ta' roaming, provdu minn operaturi ta' roaming. Regolament pal dan, eh, ma kienx isir realtà mingħajr l-eżistenz ta' ta' suq eh, uniku Ewropew, ma kienx jidħol fisseħ mingħajr kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej u dan u eżempju ċar ta' miżura illi tagħmel differenza fil-bwiet ta' ċittadini Ewropej. Nifhem għalfejn fix xor li ġaj li għaddew ħafna azzjonijiet ta' rappresentanza l-Unjoni Ewropea ġew esposti għal eh, kritika mit-ċittadini u kienet ħaġa eh, li kella bażi soda ma naħseb li l-proġett Ewropew huwa meħtieġ. U eh, ma nix neħlew diskussjoniet utli inutli, grazzi il-sur Masip Hidalgo. Bingo, signorijas! Signori, jiena ġejta sew emozjonat illi kelli niltaqa li nis li bħalissa qegħdin f'Madrid u tassew inħossni diżillus li l-gvern Spanjol ma jisma'niex għalina il-valut tal-futbol spanjoli u ma dawk ta' Spanja kollha kemmi imma iktar ma jaddu l-affarijiet, najna illi kif qalu anke kittiba franċiżi dawn il-valuri ta' pajizi huma biss għal biss ftit minn nies. F'Ġunju għal 50 sija minn mindu għamna kontra dittatura faxxista u l-kollegi liberali minn Libari Aga taw pass il-qoddim lejn il-libertà anke fil-hotel ta' Munich per eżempju, meta nsemmaw l-isem ta' Malariaga, naraw li dan huwa isem għal dan eh, emblematiku għal dan il-parlament. U gvern Spanjol, il-president tinterrompi l-kellim. Buku. Grazie, sora. Ma se algo, il-kellim Is-Sur Christian Bizol. Il-bidu ta' dibattit fil-Parlament Ewropew fuq id-direttiva dwar trasparenza it-tin l-opportunità illi eh, naqsam sibit ma'kom fuq politika eh, tas saħħa u eh, dinija il-miftiħ sabiex ikonna prodotti medicinali ġodda u stand fuq il-prezzijiet tal-prodotti medici jista' jħalli impatt fuq il-mod kif ċittadini Ewropej kollhom aċċess għal mediċini u servizzi ta' saħħa. Fir-Romanija il-gvern preżenti għandu jammetti li saru sbalji bejn il-2012 il-lista ta' mediċini bi prezz baxx ma ġitċa ġornata u hemm u koll ħagħoħra li ma nixtiequx li għal Klobek Tax illi ġiet eh, adottata mill gvern preċedenti u li jaqta qalb il-kompaniji farmaceutiċa biex jintroduċu prodotti ġodda fuq suq rumen. Il-Komissjoni Situazzjoni dal-waqt fuq dan il-punt, grazzi. L-Onorevole Miranda. Presidenta, Keremos Grazie, signor President, aħna nixtiequ nuru tħassib kbir tagħna u kundanaw il-Kort ta' Stat kontra l-President elett sovran u demokratiku f'Paragwaj. Il-President Fernando Luca kien per minħabba deċiżjoni mill-Kongress tal-Paragwaj kontrolat mill-pożizzjoni konservativa ġi tawħ 48 sija biex jiprepara d-difiz tijaw. Dini ħaġa illeġitma u li ma jirrispettax il-proċess Eh, leġittimu u il-proċess eh, demokratiku li xtaq li jibda l-gvern fil-Paragraj wara snin ta' dittatorjat u maġġoranza konservattiva. Hemm bżonn jgħidu l-affajt kif inhuma f'Paragwaj kien hemm korp sa' stat parlamentari u l-Assur, il-Merkosur, l e u s-Silak u il-pajizi l-oħra għandhom ikkundannaw u l-Parlament Ewropew rrid jingħaqad magħhom u nikkundannaw it-tneħħija tal-President Demokratiku tal-Paragwaj. Najdu illi mhux Fernando Lugali qed jieħu kolb li jieħu daqqa ta' ħarta ma' kolb ta' stat kontra demokrazija. Il-President tajt issa is-sur Trianta Filides. Is-sur Trianta Filides. Sena President, xtaqt nġbet l-attenzjoni għal kwistjoni tal-ftejm bej Turkija u l-Unjoni Ewropea. Il-ftejm dwar il-ritorn inħogos l-Unjoni Ewropea kienet maquda għal dak għandu xaqsam l-implementazzjoni ta' dan il-ftejm. Fil-konklużjoniet mill-Konsil f'Ġunju fuq iż-żieda fil-kooperazzjoni ma' Turkija fil-qasam tal-ġustizja u fil interni l-Komissjoni u l-Kunsil tistennew li Turkija timplementa l-ftehim brabta ma l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. U dan jinkludi il repubblika ta' Ċipru. Għalfejn mela għanna periodu ta' tliet snin ta' maħfra d-derxasa mit-Turkija u pajizi għal ċittadini ta' pajizi terzi nasib li dan jemmina il-natura konsistenti tal-politika Ewropea f'dan il-qasam u jista' jaffettwa ħażin il-pożizzjoni l-Unjoni Ewropea viżavi pajjiżi terzi oħrajn illi magħhom għandna ġoftejn. Mr. Batten. Jista' jkun hemm referendum fuq l-Unjoni Ewropea imma ma jafux meta u jafux meta kif għandha tkun hemm mistoqsija kull ma jafu hija l-mistoqsija mhix ħadd tkun jekk għandix l-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea dan għax ma jafx eżattament l-Unjoni Ewropea kif ħatkun fil futuri maħna l-koll nafu kif ħatkun mhux hekk. Dawk minn hawnhekk illum iż-żewġ naħat l-argument jafu perfettament illi l-Unjoni Ewropea suppost għandha tkun stat Ewropej wieħed stat ehm, unit ta' l-Europa l-krizi suppost għandha ġib governanza eh, ekonomika u integrazzjoni politika sħiħa l-unika persuna li ma jifhimx dan huwa David Cameron il-Partit Indipendenzi ta' renju Unit jista' jispjega din il-ħaġa eżattament kif lilu kif qed nispjegawa aħna l-unika referendum li jridu ċittadini ta' bittani ċiwa mistoqsija għandix nibqgħu jew nitilqu. U da referendum għandu jiġi malajr kemm jista' jkun illum qabel għada. Grazzi. Is-Sur Segedi. Grazzi ħafna, Signor President. Ħanitkellem dwar Raħal żgħir jismu onot fl-Ungerija, aħna l ungarizi kburin b'din il-municipalità fil-reġjun ta' Bojxu ta' Danun Rempli. Aħna kanna sessjoni parlamentari importanti ħafna fornot għal 600 sena issa. Kanna fira famuża ħafna wkoll din il-municipalità. Ornot għaddis minn okkupazzjoni torka, tal-Habsburgs u kellna wkoll okkupazzjoni tal-komuniżmu. U l-Unjoni Ewropea Allura, xeffet ħajkolla fuq ornu, tornu tħajna xxila, tibqa emmek anki taħt l-Unjoni Ewropea, xina smajt xinijati li taħt l-leġilazzjoni Ewropea. Għadin jajdu illi regoli tal-fira tornot mumiex f'konformita. Jekk ġobkom, tissakrifikaw xil-ornot fl-artal tal-, tal kummerċ ħieles dan huwa post fejn ħafna bejja żgħar jistgħu jingħaqdu jkun hemm skambju ta' prodotti u affarijiet iddefendu daw il-komunitajiet nasab tkun tassew ta' ħasra l-komunità Ewropea. Grazzi ħafna sur Pakowski. Mhux hawnhekk is-sur Sakaski. Europy piłce nożnej, tym samym... Grazzi ħafna. l Lawanet nishtiq najt. Kem ħad gost nara l-kampjonat Ewropew, il-finali speċjalment. Dina kienet waħda mill-ikbar avvenimenti li qatt organizzati l-Polonja waħna tassew kuntenti li konna organizzaturi konġunti. U il-ġitrajna mhux biss f'terminu sportiv, Imma l-Polonja u l-Ukrajna Irna xilom jifacċaw din l-sfida sportiva tant kbira l-għajna l-supporters kollha mill-Ewropa, organizzazzjoni perfetta. U naħseb illi l-ospitalità tagħna ġiet apprezzata ħafna mill-Ewropej. Aħna minnaħa tagħna nirringrazzjaw lill-Ewropa tal-li għafdawna dan il-proġett u nirringrazza l-Unjoni Ewropea kol ta' sussidji li permettewna li aħna ntejbu l-infrastruttura tagħna. L-infrastruttura speċjalment fuq it torroq u ferrovjarja. Kħeddi din l-infrastruttura illi issa ħatibqa' magħna u ħanibqgħu nużaw għal ħafna snin. Grazzi ħafna Sinjura Kastel. Presidente, euh, nous aurons demain Grazzi ħafna. Għada għanna dibattitu dwar l-aktaw Però l-lejla nixtieq nqajem il-kwestjoni wkoll għusin eh, qasir għal għandax taqsam ma' dan id-dibattitu, għana qed nirreferi għal istqarrija li ħarġet mill-Kummissjoni mil sur de nar l-erba fl-20 ta' Ġunju f'kuntest ta' kummerċ huwa qal li jekk ħsidet tivvotaw kontra dan qabel is-sentenza tal-Qorti Ewropea nista' ngħidilkom l-Kummissjoni Ewropea se tissok ta' bil-proċedura attwali se tkompli wkoll. F'dan il-każ aħna impenjati f'dan il-proċess eh, u no vote minn ħatakom musa se jaffettwa dan kollu. Jena jidher li li hawnhekk mhux qegħdin qegħdin injoraw termini tat-trattat u ngħid ukoll li din hija stmerrija mhux aċċettabbli li ikun hemm stmerrija fil-konfront tal-Parlament, stmerrija d-demokrazija din u ċittadini wkoll jahna aħna nirrappreżentaw ċittadini Ewropej fil-maġġoranza tagħhom. Il-President jgħid eh, ħadna s-suk dan irtu tgħidu. Grazzi. Grazzi. Issa Sur Kelly. Nixti li nuża din il-minuta biex niffokaw fuq ix-xogħol tajjeb li qed issir mill għalliema fl-iskel primarji fl-iskejjel ekoloġiċi. Dak għandu xaqsam mal-programm tal-iskejjel ħodor taħdan il-programm l-istudenti jitalmu dwar it-tibdil tal-klima, jitalmu jirrispettaw l-ambjent ukoll. Ħafna minn dawn l-iskejjel Hemm ħafna informazzjoni li jirċivu dawn l-istudenti dwar dawn is-suġġetti. Huwa importanti li narfu x-xogħol ta' dawn l-iskejjel ta' dawn l għallima x-xogħol xol taħħom tisir ħafna ġid. Nirrakkomanda li li ikun hemm premju għal dawn l-allima li jagħmlu dan ix-xogħol kollu, ħafna minnhom fuq bażi volontarja jagħmlu dan ix-xogħol. Qed jagħmlu pjaċir lilna u għandhom bżonn li narfu x-xogħol qegħdin jagħmlu. Grazzi, ehm, Sinjura Ma Costello. Grazzi, Sinjura President, id-deċiżjoni ta' summit tal-ġimgħa l-oħra li l-Irlanda ġer ħafna pis fil-kollas ta' sistemi bankari. Eh, issa, ċittadini rridu jħalsu tal-responsabilta eh, ta' minn kallu ta' dawn il-problemi. Forsi, eh, nkunu nistaw nġibu situazzjoni nindirizzawhom l-aktar fejs. Meta l-Irlandiżi votaw fil-31 ta' Mejju għall-istabilità, dan li rridu. Xejn ma sadak impossibbli minn dan kollu kella, però naħseb li l-fokus fuq l-Unjoni Fiskali, eccetera, ma jirriċ jizomna mill-li inkomplu fuq l-affarijiet. F'dan il-każ tal-pakket ta' 120 biljun u l-ftemijiet oħrajn li ġejjin merħba bihom kif ukoll l-enfasi wkoll fuq l-investiment pubbliku naħseb li l-pass li jmiss huwa il-patt investiment soċjali li jgħinna biex biex ikonna soċjetà aktar ġusta. Grazie, Signora Bilbao, grazie President, Sur Kommissarju, jina nishtiq nifraħ il-ftejim li Waslat fih is-summit dal-aħħar biex insalvaw l-Ewropa maġbilkom l-attenzjoni wkoll il-problemi li affettwaw ir-reġjuni Ewropej illi u l-kriterji tal-Qorti tal-Lussemburgu sabiex ikunu autonomi fiskalment. Jina ġewħadem da reġjuni mill-Pajjiż Bask. U matul dal-aħħar 30 sena bis-saħħa tiegħu aħna appoġġajna l-ekonomija reali u dejjem appoġġajna l-innovazzjoni, il-taħriġ u l-ekonomija soċjali tlesta tlet snin u aħna konna eżempju ta' solvenza fil-kontijiet pubbliċi tagħna, aħna konna parti minn stat li ġi kritikat, pero għal politika differenti illi ehm, segwa u daw l-isforzi ta' 30 sena issa edin xorta jkonna nħalsu għal problemi tal-istat li aħna mux tortana. Għalek formalment jina nitlob li jistabbu soluzzjonijiet f'qafas Ewropew għal l-Europa. U li għana raġuni għal dawk li għadin nissejħu tensjoni territorjali. Grazzi ħafna issa s-sur ġelos. Sur ġelos. Sur ġelos. Nikos, se sekħoġbok? Jena perswas li fil-konsil kienem diskussjoni interessanti għadak li għandu x'jaqsam x'sar fis-settur tas saħħa bejn l-2014 u 2020. Waħda mill punti importanti di politika u l-aċċess għal kulħadd għal da servizzi. Sortentament palissa fil-Greċja, il-sistema però qed kollassa. L-awtoritajiet f'pajjiżi qed isbuha diffiċli illi eh, ikollhom ġestjoni effettiva tas-servizzi tas-saħħa rajna żieda ta' 30 fil-mija fl-użu fl istariet imma rajna tnaqqis fl-ispiża qed naraw nuqqasijiet serji ta' ħaddiema e, numru għoli tal-ċittadinitani qed ikunu esklużi mill-sistema tas-saħħa riċentement. Is-Sur Barroso bat e, intbat ittra sabiex jieħu azzjoni qudiem dawn iċ-ċirkostanzi serji. Naħseb illi kulħadd għandu dritt fil-Greċja li jgħix fid-dinjeta u għandu dritt għal eh, kura preventiva, kura tas saħħa naħseb u għadmir tal-Kommissjoni li tirrevedi il-termini tal-memorandum. L-Onorevoli Paxka. Grazzi. Signor President, eżis kollegi, tistaw timmaġinaw il-Komitat Parlamentari ta' Duma Russa li juħsib il-pożizzjoni tal-minoranza russa fil-pajjiżi ġirien isepruħu fil-Latvija u fil-Ġorġa minnajl ma jinforma l dal pajizi li huma pajizi sovrani u jkun hemm organizzazzjoni ta' laqat uffiċjali ta' dak li huma jaħsbu. Jieħu ħsib il-minoranzi Russi fil-Laġi fil-Ġorġa. Għanna nitkellmu dwar dan ftit jimilu Il-Parlament Ungeri smenna il-komunikazzjoni mal-korpi Slovakki organizza laqa provokattiva fil-territorju Slovak. Il-membri Ungerizi krew eh, swali f'Komarno fil-Università fi Slovakkja u għadu jippurvaw jiddettaw xandu jgħamil il-gvern Slovak għal minoranz Ungeriza li teħx fil-Slovakka insew eh, kif jaħdmu l-affarijiet fil-qasam tal-relazzjoni internazzjonali il-klim jiġi interrot, grazzi. Sur Tudor. Signori. Permettu li nħabbirkom illi għanna 26 il-pajis eh, sovran fil-Unjoni Ewropea pajis eh, kolonizzat Rumanija, kolonizzat mill-Amerikani fej aġenti ta' CIA għandhom l-iskjavi u eh, hemm tlet punti ta' tħassib l ewwel net dawn qed jippruvaw eh, jistanaw minn fuq pajjiżna minħabba l-fidda u l-uranju tal-pajjiż u anke minħabba gas naturali. u Ukoll tippruvaw jisforzaw il rumeni f-kontratti non eh, finanzjari sabiex jiexdu 46 eh, aeroplani F-16 mill-1945 u koll għet ipruvaw li l-Romanija, pajis paċifiku, eh, id-dawruħ fiskut kontra r-Russja u koll għet jipruvaw jisirqu l-elezzjonijiet. L-aħħar azzjoni f'din il-lista seħħet propju waqt elezzjonijiet lokali fejn iktar minn 900 uffiċjal ta' CIA kienu voluti. Eh, fit-babbi sal-elezzjonijiet lokali. La parole maintenant à Madame Flazikova Benova. Grazie ħafna signora Flazikova Benova. Grazie signor President. Aziz kollegi, palestra l-Unjoni Ewropea, kull membru tal-Unjoni Ewropea, qed jiffaċċja sfidi kbar sfidi politiċi, finanzjarji u soċjali. Importanti għalhekk li l-Istati membri bħalissa jkollhom l-aqwa relazzjoni possibbli b'mod reċiproku u sħobija għandha tkun ir-reliġjon tal-Ewropa tagħna. Jiena għalek naqbel mal-kollega u mħazba tassew għal fatt li il-Parlament Ungaris għamel dak li għamel fi territorja sovran ta' repubblika Slovakka. Dina jħagġa li kondannawa il-gvern ta' repubblika Slovakka jagħmel għal tiegħu dejjem biex jiprofa jizom laqwa relazzjoniet relazzjonijiet possibbli mal-pajjiżi ġirin tiegħu. Il-gvern Ungaris m'għandix dubju ħadd jagħmel istess ħaġa grazzi ħafna sinjura Benova issa is-sinjura Rġant. mikro. Bil-mikrofon, għedjament. Aitäh, proua president, minu eelmise nädala Washingtoni visiidi eesmärgiks. Grazie, signor president, s-sena li għaddit jena kont Washington u il-tajt ma zewċ partiti tal Kamra ta' rappresentanti fis-Senat sabiex nildiskutu il-kas Magnitsky. Il-Stati Uniti kemm is-Senat kif ukoll il-Kamra l-Lower House kienu votaw favur la bozz u ġimma diħla il-Parlament u kol fil-Komitat tal-Affaj Barranin ħakun għadin diskutu dan il-rapport Magnitsky. Il-proposta hija simili għal dak li huwa meqjus fil-Stati Uniti llum sabiex jiġi indirizzata kwistjoni ta' dawk l-uffiċjali għolja fir-Russja li huma li huma parti minn gruppi politiċi u kriminali. U biex ukoll sanzjonijiet. Grazzi ħafna Sinjor Kreter. Grazzi Sinjor President, jiena ħajkolli niprotesta kontra l-abbuż li sar fir-Rumanija mill-istituzzjonijiet statali, speċjalment il-ġustizzja u s-servizzi segreti illi sfidaw il-Kostituzzjoni u li imbidlu fi strumenti ta' kontroll kontra il-gvern attwali. Daw l-istrumenti użati sabiex ifisklu l-gvern. Huwa serju li l-Qorti Kostituzzjonali mblukkat il-Prim Ministru milli eżerċita il-prerogativi tiegħu għadin naraw li dana il- pulizija u t-tobba mux qegħdin jitħallaw jagħmlu x-xogħol tagħhom u dan u mufajt li qegħdin ġru fl-Unjoni Ewropea. Din hija kampanja mill-naħa tal-istituzzjonijiet illi qegħdin ikunu s li huma qed jiġu appoġġjata mill-EPP. Signora Danzla, ir-riżultati tal-elezzjonijiet lokali fl-10 ta' Ġunju u rew bidla autentika fil-ħajja politika ta' rumanija Din kienet irrida tal-maġġoranza tal-poplu. Din il-bidla għandha x'taqsam mal ħtieġa li nsibu l-verità dwar il-problemi tad demokrazija dan dawn l-aħħar snin kif ukoll l-bidla demokratika u soċjali. Aħna kuntenti li l-Parlament Ewropew E, ma rridx l-attentat demagogiku ta' rappresentanti tar-rappresentanti tal-Partit Lemini fir-Rumanija li jkun hemm dibattitu fuq sitwazzjoni e, demokratika fl-aġenda tal-Parlament fir-Rumanija demokrazija da t bil-mod bl-appoġġ tal-maġġoranza tal-ċittadini. Aħna nil-għaw l-attentat tal-Parlament e, Rumen biex kunem diskussjoni diskussjonijiet tal-konklużjonijiet tal-aħħar tal konklużjonijiet tal aħħar Eh, rapport tal-Kummissjoni il presentazzjoni tal-President dan konklużjonijiet eh, fil-Parlament Rumen eh, nil-qawa ħafna jiex ħaġa sabiħa meta qablu ma dak li kien isir fil-modi. Issa is-Sur Gallagher. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena nilqa il-laqa li seħħet fi Brussell il-ġimgħa l-oħra biex nirrikapitalizzaw il-Banek Ewropej. Dan huwa żvilupp sabiħ. Dan huwa pass il qoddim għall-Irlanda u jafu wassal ukoll għal ristruttura tad-dejn li wassal ukoll għat tnaqqis tal-pis fuq il-ċittadin Irlandiż. Jina nifhem li l-Ministri tal-Finanzi kienu din jaħdmu fuq il-kwistjoni tad-dejn fil-banek irlandiżi. Aħna rridu li jkun eh, hemm trattament ugwali meta qabel mal-Ispanjoli, eċetera. Dan ħarraġ ukoll id-deċiżjoni tar-ratifikazzjoni ta' trattat ta' stabilment li garantixxi l-aċċess għall-ISM Din hija xi ħaġa importanti għall Irlanda u għal żona euro wkoll id-deċiżjoni tal-mexxejja taż-żona euro trid tirriżulta f'benefiċċji tanġibli għall Irlanda. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Sarbu. Dal-ħar, Eddin nimxu lejn riforma importanti ħafna tal-pak wara l-2013. Fil-laqal kanna il-ġimgħa l-oħra f'Bukarest ma' rappresentanti tal-bdiewa rumeni. Aħna sħaqna fuq eh, l-aspettativi tagħhom għal proposta tal-Kummissjoni. Flimkien mal kollega soċjalisti tagħna jiena nittama' id-deċiżjonijiet għal ġejjina tal-agrikoltura irridu jżommu f'moħħhom id-differenzi bejn l-agrikoltura sviluppata f'ċerti stati membri u l-agrikoltura eh, f'stati membri oħrajn li għadhom jiżviluppata daqshom. Jiena nilqa rapport li ifittex distribuzzjoni aktar ekwa eh, f'dan il-qasam b'mod li l-istati membri li għandhom pagamenti aktar baxxi jelbu dan l-iżvantaġġ grazzi. Onorevole De Angelis. Mikrofono. Dwar l-industrija f'pajjiżi wara seba' snin ta' qatt il-pretendentjana ta' stabilità Videocom fil-belt ta' Nani spreżentat eh, l-falliment tagħha u bekk daw il-proċeduri sabiex jitkeċċew 1300 ħaddiem kompanija kbira li t tini wahda fil-ġun tal-Lazio bekk tala il-bibin taħħa u maħħa eh, għet jgħaw intraprizi uħrajn Kien intrapriz li inxtat sabiex tfalli u biex kri wasal dil-kollezzjoni pajizi terzi. Mżon il-studniet jgħat musa biex nizguraw Eh, ġejjeni għal ħaddima ta' il-kumpanija li qed jgħixu fiż-żmien ta' kriżi u għal seba' snin kellhom inċertezza totali fil-post tax-xogħol. L-Italja u Ewropa jridu jaġixxu u japplikaw l-istrumenti kollha meħtieġu sabiex jiżguraw xogħol u ġejjeni produttiv għal dan l-istabbiliment importanti. Grazzi. Grazzi, Sur De Angelis, Sur Cortes Laslar. Kiro hacer partizipi. Jina nishtiq hawnhekk id-denunzja l-futur tal-iżvilupp tal-gvern attuali Spanjol. It-tnaqis għal mhux jaffatwaw l-innovazzjoni u l-iżvilupp, aħna kena 22.5% ta' tnaqis fi Spanja u ma kan aħna għandna bżonn ta' iktar investiment u rridu illi ma jibqax ikonna din il-brain drain tal-pajjiż tagħna il-kupraw għat qatt kella nkella. Aħna bżon ma nistax niffinanzjaw biss il-ftit u innaqsu l-scholarships. Aħna biss investiment zaħir ħafna bħalissa u ma nistax bek nirriġeneraw biex nibdlu il-model produttiv. Il-gvern attwali qed jgħid li jdu nkomplu naqsu n-numru ta' xjenzati u fiż-żona ewra dawn narawha bħala il-kapital prinċipali tal-irkupru għalhekk ninsisti ma' gvern Spanjol. Irrid ikollna tkabbir, irrid ikollna inħarsu lejn it-teknoloġija u lejn ix-xjenza li m'għandha xejn x'taqsam ma' dak il qed jiġri bħalsa fil-kriżi. Grazzi. La Grazzi. Is-Sinjur Rajal Grazie, Presidente. Signor President. Iva, jiena xtaqt nur is-sodisfazzjon kbir tiegħi illi inħelsu il-ġuristi tal-orti u kif ukoll illi ġew liberati dan wara għat ta' azzjonijiet minnaħa ta' organizzazzjoniet internazzjonali. Dina kienet aħbar sodisfaċenti ħafna, aħbar pozittiva dan kienu nis li għamlu xogħol tajjeb ħafna ħaġa negattiva illi li dan l-organizmu ta' wieħed mill konduturi għedin jaħdmu ma' eh, Valencia bħalissa ma kellhom jgħalqu din il kompanija anke minħabba nuqqas ta' investiment pubbliku. Qed ikollna wkoll anki din nuqqas ta' investiment u kellna għalhekk anke l-mewt ta' waħda mill-piloti. Grazzi. Is-sor Grazzi, Signora President nirreferi għal problema mill-ġdid ta' dħul illegali f'malta fl-aħħar xhur ġimgħat ta' tanti immigranti irregolari li għal diversi raġunijiet qed titilqu minn pajjiżhom fil-kontinent afrikan biex ifittxu futur aħjar fl-ewropa. din il-problema qed tikkawża influss kontinwu ta' immigranti li jidħlu legalment fil-gżejjer maltin. niġbed l-attenzjoni ta' din is-seduta plenarja fuq il-ħtieġa ta' aktar solidarjetà ma' malta mill-unjoni ewropea u mill-istati membri tagħha din is isfida tal ewropa kollha u r-responsabbiltà m'għandix tintrefa' biss minn malta sempliċiment għax tinsab fuq il fruntiera bejn iż-żewġ kontinenti. għal malta dan mhux possibbli. il patt ewropew dwar l-immigrazzjoni kien falliment. il burden sharing mhux obbligatorju iżda volontarju ma ħadimx. ftit kienu u qed ikunu dawk l-istati membri li joffru minn jedhom biex jerfgħu parti mill kbiż kbir li qed ikollhom jerfgħu l gżejjer maltin quddiem din is-sitwazzjoni l istati membri għandhom l-obbligu li fġieħ is-solidarjetà jimxu pass il quddiem. għaldaqstant nisħaq li l ewwel neħtieġu regoli stretti imma li jkunu ġusti għal kulħadd. it tieni nappella biex aktar pajjiżi jerfgħu parti akbar mir-responsabbiltà tal isfida tal immigrazzjoni sakemm naslu għal mekkaniżmu li jorbot lil kulħadd li jerfa' parti ġusta mill-piż kollu. it tielet għandu mingħajr aktar dewmien jinħoloq imsemmi mekkaniżmu leġislattiv u effettiv Voilà, je donne maintenant la parole. Grazie ħafna. Il-punt li il-rapport Polsen fuq strategija Ewropea fuq l ħarsin tal-annimali 2012-2015.